għandi avvis qabel id-dabattitu li mis u nejt li l-President kellu rikjesta ta' modifika ta' modifiki fil- minnaħa tal-PPE dawn se jidru fil-minuti tal-seduta tal-lum